ta' jannar nikonsultaw il-partit kollha interessati u noħorġu b'komunikat formali f'isem il-Kommissjoni. Thank you, Mr. Commissioner. Grazie ħafna Kommissarju. Kollegi, jena rċevejt sis mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett il-votazzjoni issir għada. Jien nixtieq nara dan id-dibattitu u ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dikjerazzjoni tal-Komissjoni dwar importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Nibdew mela bil komissarju Vassilju Sinjura. Id-dispeċini, Sinjura President? Dan huwa suġġett verament interessanti u li għandu ħafna aspetti nitkellem għal ħafna żmien niskużi ruħi l-Komissjoni għandha għandha divenzi rekwiziti solidi dwar eh, l-kondizjoni tal-laħam liġi minn pajjiżi terzi. Għal diversi snin l-Unjoni Europea zammet eh, politika ta' importazzjoni eh, effettiva li tieħu nota tal-iżviluppi xjentifiċi u situazzjoni tal-mart fil-pajzi terzi. Konkretament tħares lejn il-food and mouth u fil pajzi li jesportaw għax kif tafu l-Unjoni Ewropea mandiġ din il-barda li tista' twassal għal dannu uh, ekonomiku kbir. Rekwiziti u standards dettaljati ġew stabiliti fil-livell tal- tal-Organizzazzjoni Dinjija għal benessri tal-annimali biex ma biex tevita li l-foot and mouth jinxteret. Waqt li pajizi jistaw jużaw standards differenzi eh, u metodi differenti biex jispezzjonaw il-prodotti dana ma jfissirx eh, li ħadaħ ħajkunem eh, zida fil-riskju għal pubbliku jew għal bejjem. L-Unjoni Ewropea ma tistax timponi eh, modell eżatt tal-met eh, miżuri leġislativi tagħna fuq pajjiżi tarzi kif l-istess ħin eh, pajjiżi terzi ma jistawx li aħna l-esportaw li ma jistawx imponu ir-regoli nazzjonali tagħhom. Aħna kunix kull ma nistgħu nitolbu huwa l-effett il-miżuri tagħhom ikollhom effett ekwivalenti għal dawk tagħna Per eżempju, traċċabilità. Fl-Unjoni Ewropea aħna għanna regoli eh, esigenti dwar l-identifikazzjoni individuali tal-bejjem. Fil-kwas li kunem marda, ir-regoli tagħna jiffaċilitaw eh, li possibilità li ġu traċċati dawk il-bejjem infettati biex tillimita eh, it-tixrid tal-marda. Għad parti minn dan ir-regoli tagħna jippermettu li insegu uh, uh, l-alf ukoll u l-prodotti mill-farms sal-ikleħ u da kollu qiegħed biex jiżgura li l-laħam importat mhuwiex teddida mhux aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' daw ir-regoli huma zet limita f'daw il-pajjiżi huma zet limitati mill-regoli li hemm fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisħaq li il-miżuri eh, fuq il-punt li l-miżuri ta' traċċabilità tal-vejjem fl-Unjoni Ewropea ġew adottati wara kien hemm il-mad cow disease għax dika kienet waslet għal naqis importanti fil-fiduċa tal-bejjem dak li għandu xaqsam il-ċanga. Jiena ħan nitkellem issa dwar il-miżuri li qed nippruvaw nużaw li għanna biex intaffu eh, eh, il-teddida għal importazzjoni ta' ċanga biex jizgura li kunem l għola level ta' ħarsin għal pubbliku u għal bejjem u li jaqblu mal-ftejm eh, ta' SPS daw il-mizuri jistaw għaf f'ħames livelli, tant huma komprensivi li 12 il-pajis terz barra mill-Europa jista jissolisfadaw il-rekwiziti għal raġuni aħna biss nimportaw il-ċanga biss minn daw il-pajizi. Importazzjonijiet jiġu permessi, importazzjoni ta' ċanga jiġu permessa biss minn pajizi terzi minn jew partijiet ta' dawn pajjiżi terzi li ġew awtorizzati wara li jkun hemm spezzjoni minn naħta l kommissjoni biex tidverifika il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-veterinarji tagħhom u s-sitwazzjoni tal-benesseri tal-bejjem in ġenerali. It-tieni, il-territorju ta' oriġini tal- eh, ta' ċanga għandhom jiġu uh, marfin bħala ħelsin mill fnd mill-OAI e u mill-Unjoni Ewropea. It-tielet, il-pajjiżi li esportaw iċ-ċanga għarrid ikollhom pjan ta' monitoraġġ għal uh, uh, xi residwi mill-prodotti veterinari u dawk li, li promovu il-tkabbir li kun li jibqaw dawk il-bejjem li jmorru l-Unjoni Ewropea. Ir-raba li l-importazzjoni ta' laħam fresk jirid tiġi minn biċċerija autorizzata, l ġiet autorizzata għal dak il propozitu speċifiku l-ħamsa, aħna għanna kondizjonijiet speċifiċi dwar il-produzzjoni tal-laħam u l-ħazna tagħha. Aħna apparti minn da għanna livelliħor, saffiħor ta' ħarsin billi nippermettu biss il- laħam bil-ladam mill-Australia, New Zealand u mill-Stati Uniti. Għal seba pajizi autorizzati l-oħra, laħam biss li neħilu eh, l-ladam eh, jista' jiġi esportat. Dan it-tip ta' trattament jiżgura li li l-virus FMD jiġi mneħħi għalla volja jkunu siru dak il-miżuri l-oħra li jena għamilt referenza għal-jom, għalra dan hija salvagwardja addizzjonali. Il-konsenji ta' laħam għal suq tal-Unjoni Ewropea jriġu ċertifikati minn veterinarju li jgħati garanzija li daw il-kondizjoniet li jgħamil referenza li jom huma soddisfatti. Meta il-konsinja tal-aħam tasal fl-Unjoni Ewropea jisiru ċerta eh, kontrolli mill-servizz veterinari tal-Istati membri fil-punt ta' dħul tal-frontiera. Kull laħam importat jiġi sottomess għal kontrolli tal-veterinari fil-frontieri u il-posta kontroll tal-frontieri għanda il-responsabilta li t-identifika l-identità u t-ċekkjon fizikament ukoll. Dawn huma sottomessi Apparti minn dan, ċek ta' veterinarju fiziku eh, issir fuq mill-inqas 20% ta' kull konsinja ta', import, ta laħam importat. Apparti minn da għanna saffi ieħor ta' ta' ħarsin billi hemm proibizzjoni uh, li ma jiġux moti eh, għalf eh, ta' skart l bejjem dan nizgu jizgura li mumiex esposti għal virus tal fnd jekk dana jidħol eh, indipendentement mill-miżuri li għamilt referenza li jom. Il-miżuri kollha li jien għamilt referenza li jom huma kompletament armonizzati. U fl-2006 l-European Food Safety Authority għarfu li dawn il-miżuri huma effikaċi ħafna biex innaqsu eh, l-FMD eh, ma jpermess li dit tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għalet li l-Unjoni Ewropea din il-forma għanda uh, sistema ta' kontroll ta' importazzjoni sofistikat. Dawn l-isforzi mill-lider huma effikaċi ħafna dwar il-kummerċ legali tal-laħam u prodotti tal-laħam. Dina twassanni għal punt li jmiss eh, minn min disaret l-armonizzazzjoni tal-kondizjonijiet veterinari ta' importazzjoni fil-1970 għat ma kenniex eh, bidu ta' FND eh, bil-importazzjoni legali tal-laħam. Jena zgura li memx fejn fakkarkom li l-okkazjoni ta' FMD fil-Renju Unit saret billi daħal laħam illegalment probabilment mill-Azja u l-użu illegali ta' alf eh, ta' skart. Jiena naħseb li għanna nifokaw fuq l-isforzi tagħna fejn qegħdin l-riski u nifokaw fuq l-importazzjoniet illegali jew importazzjoniet personali u mhux nesaġeraw fil-kontrolli fuq l-importazzjoni legali. Nas nispera li jintkom rajtu il-posters li jem fil-tħub, punti ta' tħu tal-Unjoni Ewropea li jispiegaw l-ilm eh, minn qed eh, isifer ir-regoli dwar l-importazzjoni ta' ta', prodotti ta' mamula mill-laħam. Bla dubju li ċertament komandkom tħassib dwar l-importazzjonijiet tagħna ta' ċanga mill-Brażil. Eh, nfakkarkom li kienem eh, eh, kondizjoniet iżjed esiġenti li daħlu f'jannar ta' san li għaddiet tina inklużi apparti minn dak li għadġiġa qabel li eh, il-farms minn fej ikunu oriġinaw jiġu eh, kontrollati mill-autoritajiet brażiljani. Dawn l-autoritajiet jirrikjedu wkoll li li dawk dak il-laħam eh, il-bejjem li jiprovdu laħam għall-Unjoni Ewropea jkunu identifikati individualment u jkunu fuq bażi ta' fatti. Dana dan jirrepreżentaw 1.5% tal-bejjem li provdu ċanga li huwa 2.9 miljun minn daw il-bejjem. Allora eh, dawk li jiprovdu ċanga għall-esportazzjoni għall-Unjoni Ewropea mi ta' fuq il-10.000 farm li jistaw jisportaw eligibli għal-2000 fl-2007 biss approvati 1708. Għal-raġuni għal-din raġuna l-importazzjoni ta' ċanga mill-Brazil naqas ħafna. Fil-bidu tal-2009 eh, kienem ġew identifikati ċerta eh, deficiencies waqt eh, ispezzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet ta' Brazil u rew kull kooperazzjoni biex jindirizzaw dawn id-deficienzi. Madana kollu, il-rizultati ma ġustifikawx eh, iżjed restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet ta' ċanga mill-Brażil. As regards as things stand now. Is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa tfisser li jekk nimponu iżjed restrizzjonijiet fuq importazzjoni ta' ċanga mill-Brażil, mill-Brażil jiġi interpretat bħala protezzjonizmu jista' iwassal għal sfida eh, għal miżuri tagħna eh, fil-WTO. Aħna rridu nżommu f'moħħna li l-Unjoni Ewropea eh, minn żmien għal ieħor ħad tiffaċċa problemi li għandhom x'jaqsu mal-saħħa tal-sigurtà tal-ikel jew bejjem u għandna nirreaġixxu forma proporzjonata għal daw il-problemi. Aħna nannu natu eżempju u nirrispettaw ir-regoli li jigvernaw il-kummerċ internazzjonali. Jiena nixtieq intem billi niżgura l-Parlament li l-Kommissjoni ħad kompli tiffoka fuq l-introduzzjoni illegali li huma l-ikbar riskju jikkostitwixxu l-ikbar listju għall istandards solijin tagħna. L-Kommissjoni ħażomm ukoll l-approċċ proporzjonat għall-importazzjoni ta' ċanga mill pajjiżi terzi inkluż il-Brażil. Dana jiżgura li aħna ħanżommu il-livelloli ta' saħħa għal pubbliku u għal bejjem fl-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tmantni ir-rispettabilità tagħha u fiduċja fil-livell internazzjonali. Grazzi ħafna. Signora President, grazie, signora. Grazie ħafna, signora Kommissarju, saqna dil-kelma lil dawk li ħajtkellmu fisem il-gruppu politiċi. Signora Ranz fisem il-PP. La Unione Europea impone l-Unjoni Ewropea timponi standards li l-produtturi fl-Unjoni Ewropea iżjed għoljin mid-bija tad-dinja dak li għandu x'jaqsam is-saħħa tal-bejjem. Dawn hum uh, rridu jissodisfaw dawn il-kondizzjonijiet bħala biex jirċevu l-appoċ tal-Unjoni Ewropea. Bħala għal-maġġoranza dan l-appoċ ma jkompensax l-ispejjeż għoljien u dan il-proċess ta' abbandun ta' eh, unitajiet ta' produzzjoni ħaj jizdiet. Aħna qegħdin eh, noqqasijiet ta' produzzjoni qed nimportawhom minn barra eh, meta wieħed iżon f'moħħu il-pressjoni li għandhom dawk li jproduġu fl-Unjoni Ewropea naħseb li mhux ħaġa tajba li nħallu li jihtlu kwantitajiet tal-laħam li ma jissodisfax il-normi stabiliti dawn eh, dawn l-esigenzi huma inqas minn dawk li nitolbu l-raħħala tagħna. Għax dan mill tkun ħaġa kontra il-WHO. WTO. Il-Kommissjoni għandha tagħti garanzija għalmenu li l-laħam kollu li jgħaddi minn frontiera fl-Unjoni Ewropea jiġu minn unitajiet ta' produzzjoni li jkunu kontrollati s sulatanis ma jkollu lebda sans li eh, namlu problemi għal talba mill-Brażil għax hemm talba fl-Unjoni Ewropea ma hemm lebda ġustifikazzjoni li, ma nartux nota, per eżempju, ta' dak li l-uffiċċju ta' sigurta' tal-Unjoni Ewropea li tispezzjona kuljum. Et jippruvaw jimminimizzaw ċerta regolitajiet għax eh, fl-aħħar missjoni fil-Brażil eh, eh, tajt li ċerta stabilimenti ta' ċertifikazzjoni ma jirrispettawx standards tagħna u dan l-Uffiċċju Ewropew għal li hemm problemi kbar fis-sistema ta' traffiku u sabet ukoll ħafna problemi fil-dawk il-konsinji li nbatu li ma kellhomx ċertifikati. Meta wieħed iżomm daf moħħu kif jista' jagħti garanzija li l-1000 u ħames inqas mit eh, unità ta' produzzjoni jissodisfaw il-kondizjonijiet li nesiġu. Grazzi. Issa naddu għassur Kelly għal minuta u nofs. Uh, thank you, President. Grazie ħafna, Signor Sur President. Meta niġu għal kwistjoni ta' importazzjoni tal-laħam, aħna għanna nistabilixxu il-prinċipji tagħna biex ikonna sistema li hija ġusta imma tajba. Daw il-prinċipju għandhom jiġu bażati fuq il-fiduċja tal-konsumatur, sigurta tiegħu, ħarsin tal-ambjent u li jkun hemm kondizzjonijiet indaqs għal dawk li jipproduċu. Eh, eh, imma dan hija mhux ħaġa ġusta għal bdewa tagħna, għal ħala tagħna u għal konsumaturi aħna qed nisiġu minn għandhom li jkollhom ċerta prassi li għallin ħafna u ma dan jippermettix li jikkompetu ma oħrajn barra, pereżempju l-Brażil huwa eżempju ċar. Din is-sitwazzjoni mhix sostenibbli il plastik fuq il-unitajiet ta' produzzjoni fil-Brazil mi m'għandux taqsam mal-dak li huwa aċċettabbli l-konsumatur tagħna. Jekk ma noqgħux attenti l-inċentiv biex wieħed jipproduċi laħam eh, ta' livell oli mhux ħajkompli jeżisti. Kif inhi integrata l-katini darba jkollok laħam fis-sistema dina ħad idħol f'ħafna eh, eh, prodotti oħra ma mal-wieħed ma jistax jitraċċa u da xi tfisser konsumatur. U l-produtturi tal-ċanga fl-Unjoni Ewropea eh, qegħdin verament jaqlawha fuq rashom. Mem lebda raġuni biex nemlu l-situazzjoni li jeżistu bħalissa imma tajbin li minax mux għed nitlob li kunem protezzjonizmu komissarju ma naħseb li għanna naġiċu u għannix nippermettu li namlu dal għed namlu għagġina mux ħagġa ġusta għal konsumatur u laqqas mija ġusta għal produtturi fl-Europa li eh, li eh, li eh, nimponu fuqom kondizjonijiet li fl-istessin mux għed nimponu fuq il-produtturi fil-Brazil. Grazie ħafna, Sur Kelly. Sur Lajen istal minn żewġ minuti u nofs minn liberali Grazzi ħafna President, u wkoll komissarju tad dikjerazzjoni tiegħek fejat li il- numru ta', ta, ta, ta, ta kondizjonijiet biex nizguraw li l-importazzjonijiet jistfu l-standards. Aħjena, ah, eh, nishtiq inħares li il-Brazil, sistema ta' traċċabilità fil-Brazil huma il-qofol tal-miżuri li l-Unjoni Ewropea talbet biex ma jkun hemm lebda teddida ta' prodotti tal-laħam kontaminati minn dak il-pajjiż. Dawn huma fundamentali eh, għal konsumaturi u kif ukoll għal u għal minn ħala 16 li m'hemmx riskju. Ma ninsewx li l-foot and mouth għadu problema serja fil-Brażil, imma il-rapport tal-Kommissjoni juri li hemm ħafna nuqqasijiet 50% tal- farms għall-esportazzjoni tal lejl l-Unjoni Ewropea kellhom problema u 25% kellhom problemi sirja. Ma kien hemmx identifikazzjoni ta' bejjem u, ma kien hemm nebda dejjem minn fejn ġew. Ma kien hemmx id-dokumentazzjoni, kien hemm konfletti ta' interess l-ispetturi tal-Unjoni Ewropea sabu li wieħed mis-supervizuri u kien miżewweġ għal dak li huwa responsabbli biex identifika l-bejjem u li xiftit minnhom kellu xiftit mill-bejjem ukoll proprjetà tiegħu Tħassib tiegħi kummissarju huwa li reassunt ta' dak ir-rapport tal eh, jgħid li l-kontrolli kienu soddisfaktorji, ma l-kontenut ma eh, jappoġġax dek il-konklużjoni. Aħna rridu nuqdu attenti għal din raġuna bħala grupp ta' pajjiżi. Jiena m'hemmx għalfejn fakkar l-Kamra dwar li marda bħal di kollha fuqna fuq minħala 16 konsumatur u l-raħala u l-aħħar eh, marda li kien fir Unit il-foot and mouth aħna kenna neqirdu miljun eh, annimal u dena kienet tfisser 4 biljun liri. Dak u tip ta' riskju li għanna d-dima. Aħna rridu nudu attenti, jem mux etnajt li namlu restrizzjoniet. Fuq il-Brazil dak li etnitlob huwa li int l-lum ti garanzija li din konsidra forma serja u niżguraw li l-Kommissjoni eh, li il-problemi identifikati jiġu korretti u biex eh, dana jissodisfa l raħħala konsumaturi u minħar it-taxxa u li jista' jkollna kummerċieles bejn il-Brażil u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. U kirjo Schmidt jitollogu e nam slepto. Referisto, President. Signora President, jena u koll nishtiq nirringrazzjak għal diskors tijak. Diskors komplut li tana ħafna informazzjoni Huwa pjaċir li hawnhekk nara ħafna nies llum f'din il-kamra u naħseb li dan ifisser illi jinteressana dan huwa argument li għalina huwa importanti. Sinċerament, jiena rrid ngħid illi kontent illi dak li rridu jwessaw dan l-argument għal importazzjoni minn pajjiżi terzi irnexxielhom il-konsumaturi, il konsumaturi u l-bdiewa tagħna jitolbu illi dawk il-pajjiżi li jridu jesportaw il-prodotti tagħhom lejn il-pajjiż dei pajjiżi tagħna jirrispettaw l-istandards tagħna u l-istandards kollha u għalhekk issa jiena nitħasseb meta nisimgħa lilek tajt illi l-istandards fil-Brażil huma iktar baxxi minn dawk illi għandna hawnhekk il-konsumaturi tagħna jistennew illi l-prodotti kollha jkunu tal-istess standard dawk li jiġu prodotti fl-Unjoni Ewropea anki dawk illi jiġu importati fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi oħrajn. Il-konsumaturi u l-bdiewa jitolbu kif aħna wkoll nitolbu illi l-standards ikunu l-istess standards ta' traċċabilità mhux biss fil-Brażil imma kullimkien. U meta aħna nisimgħu il-50% tal-ispezzjonijiet Eh, eh, ma kienu sodisfaċenti jinkwetana mhux ftit għajdunna meta jmiss li joħroġ ir-rapport tal-FAO u x'se nagħmlu jekk l-affarijiet ma jkunux imbidlu. Sir Mickelson, l-ewwel ħaġa li rrid nagħmilha ċara hawnhekk illum huwa mhux dwar l-importazzjoni ta' laħam minn pajjiżi oħrajn imma laħam mill-Brażil Jena jiddispjaċini li qegħdin hawnhekk illum u m'għandniex riżoluzzjoni. Jidir li li xoħut mill-grupp il-kbar f'dan il-parlament ma rridux jiqfulu lill-ambasċatur Brażiljan illi ġi jagħmel il-lobby tiegħu fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet. U ma kellhomx il-kuraġġ illi jippermettu illi konna riżoluzzjoni llum jiena llum irid nagħmilha ċara li l-ambasċatur Eh, Brazilian ma ġiex jagħmel lobby miegħi. Forsi ma ħassx illi jiena kien jistħoq li li jżurni jew forsi ħass li jiena għadma jibsa wisq. Imma ħanajdilkom illi jiena fil-ġejjien irrid ngħidlek, Sinjura Kummissarju, intom fil-Kummissjoni mintomx se torbtu jdejn tal-bdiewa Ewropej. U huma jridu irridu joqodu jirrispettaw standards un bat tiġi inti kanna fuq WTO aħna qegħdin hawnhekk għal ħames snin li ġejjin ma nafx inti kemm seddumaw inti imma intom jew inti stess se jkollok tissodisfana u tajdinna li l-standards tal-laħam illi jiddaħlu fl-Ewropa ikunu l-istess bħal dak li jiġu i-prodotti hawnhekk fl-Ewropa. tom se tkomplu tamlu naħsara għadda dan il-messaċ għalli xaħna maħniz ma nistawx nkomplu naċċettaw din is-sitwazzjoni għannom ta' dawk li huma il-produtturi tal-laħan fl-Ewropa. Grazzi, Sur Nicholson. Is-Sur Bafton għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Signora President. Jiena u koll imħasseb mux ftit dwar l-esportazzjoni tal-laħam ta' ċanga mill-Brazil lejn l-Europa laħam minar li ma jkun hemm ebda standards impost fuq u jiġi importata hawnhekk u mijaw jkunem hemm ir-riskju ta' kontaminazzjoni tal-marda tal-isin u per pereżempju kif smajna llejla nuqqas ta' regolamentazzjoni stretta fil-Brazil tfisser li dawn il-bdiewa fil-Brazil għandhom u raħala fil-Brazil għandhom vantaġġ fuq ir-raħala fl-Ewropa li għandhom jridu jissodisfaw standards diffiċli u stretti ħafna. Waqt li aħna nisimaw li hemm bżonn illi konna aġenda ambizzjuża l-bidla fil-klima, inkomplu nagħlqu għajnejna il- illi l-industrija tal-produzzjoni tal-laħam ta' ċanga hija wkoll responsabbli għal deforestazzjoni. Illum ħafna inqas mill-esportazzjoni li kienet tiġi mill-Brażil mill-li kien hemm qabel. Madwar mit razzett fix-xar jingħata id-dritt illi esporta lejn l-Ewropa fil-bidu ta' din is-sena kienem rapportati ħafna problemi ta' trobbija tal-annimali fil-Brazil minħabba nuqqas ta' traċabilità. Nafu koll li ħafna ispetturi huma marbutin ma' dawn l-irtsiset jew għandhom xi relazzjoni ma' l-irtsiset li għandhom il-perwess li esportaw il-laħam ta' ċanga ir-raħala Ewropej irridu jimxu skont ċerti regoli minħabba s-saħħa tal-konsumaturi imma il-fatt illi l-esportaturi tal-laħam ta' ċanga lejn l-Ewropa ma jridu li jiexu f'pajjiżi terzi ma jridux jirrispettaw dawn l-standards għandhom vantaġġ mhux ftit fuq il-raħala Ewropej xoħut mill-bejjija eh, fl-Europa bħal Carrefour u Walmart diġa proibixxew l-importazzjoni tal-laħam il brażil minħabba d deforestazzjoni. Kull sena zona fl-Amazonja daqs tal-Belġum tinqeret minħabba t trobbija tal-annimali. Ta U jina niskanta illi hemm set wieħed ta' regoli għal raħala u bdiewa fl-Ewropa u mbagħad regoli differenti fil-raħala u bdiewa f'pajjiżi oħrajn. Mbagħad insibu lill kummissjoni b'xi mod jew ieħor tappoġġhom il dawn tal-aħħar. Grazzi ħafna. Sur Baften taċċetta mistoqsija minn is-Sur Schmidt jimporta jekk jamilek mistoqsija Sur Schmidt? Grazzi, Signora President. Jina naqbel ma ħafna minn dak li qal is-Sur Baften, imma nixtieq nistaqsih xi ħaġa il-laħam mingħajr ebda standards u kontrolli ta' xejn jiġi importat fl-Ewropa. Wara dak li qalet il-Kummissarju taċċetta li dan mhux minnu u li forsi l-esagerazzjoni tijak edda timmina il diskussjoni serja illi aħna qed ikollna hawnhekk u inti minn tixtejna anzi qiegħed tagħmel ibsaten fir-roti. Iva, jekk aħna narawx qed jiġri bil-importazzjoni tal-laħam mill-Brażil lejn l-Ewropa, nafu li hemm problemi, nafu li m'hemmx regolamenti hemmhekk u din hija l-problema. Ġifieri naf li l-punt tiegħek huwa wieħed importanti, però jiena qed ngħidlek illi hemm laħam li qed jiġi importat minn dawn il-pajjiżi għalfejn qegħdin f'sitwazzjoni li fl-Unjoni Ewropea għandna laħam qed jiġi importat u nafu kif qegħdin isiru l-ispezzjonijiet f'dawn il-famużi pajjiżi. Għattilkom aktar kmini illa kienem il-Food and Veterinary Office illi għamil rapporti eh, fuq dawn l-affarijiet. Tinkweta xejna xaħna fuq dan is-suġġett qed niġġieldu fuq l-istess naħa. Is-Sinjura Dodds għal-minuta. Signora President, Kommissarju, Grazzi ħafna għal dik l-istqarrija li għamilt, Sinjura Kommissarju. Bħal bosta nies hawnhekk f'din il-kamra l-lejla jiena staġibt xiftit bil-fatt li inti taċċetta illi aħna ma nistgħu nagħmlu xejn dwar l-importazzjoni tal-laħam minn pajjiżi terzi. Inti għat li aħna Umma ma jistawx jimponu l-standards fuqna u għaldaqstant aħna ma nistawx nimponu l-standards tana fuqom. U għal ħafna raħħala u bdiewa din tider li hija xi ħaġa inġusta u għal daqstant jiena nissuġġerilek li iva aħna nistgħu nimponu standards sakemm inkunu ċerti u sakemm ma jkunx hemm rapporti affidabli li juruna illi dawn qegħdin jimxu skont ir-regoli illi aħna nkunu flejnihom u li Mela allura m'għandniex nimportaw laħam ta' ċanga minn dawn il-pajjiżi. Ħafna mir-raħala tagħna qegħdin ibatu minn eh, u għedin ħossu il-qarsa u naħseb illi eh, l-lum smajtu koll il-rabja li ħafna nis eh, esprimew fuq dan is-suġġett u minħabba din is-sitwazzjoni. Grazzi, Signora Dodds. Inkomplu bil-kellima li baqa fuq il-lista tagħna Sinjura McGuinness. Signora President, bħala waħda mill-koawturi ta' din il-mistoqsija, jiena nappoġġa lil Jim Nicholson u jisobija illi il-soċjalisti li jissa qegħdin jibku dmuħ tal-kukodrilli ma rridux jappoġġaw riżoluzzjoni fuq din il-kwistjoni jekk importanti kultant fil-għaxija nirrabjaw eh, imma eh, kultant ukoll tkun rabja ġustifikata. Wara dak li jintijat, njora kommissarju, Eh, inti għat affarijiet xirqa imma l-iktar affarijiet importanti ma tomx inti ħadd azzjoni minħabba pressjoni ta' azzjoni mill-ant il-faħar il-raħala u l-bdewa irlandiżi u l-pressjoni politika ġabetek sensik jiena smajt b'attenzjoni ta' dak li inti għat imma jiena nixtieq illi inti taċċetta u tammetti illi inti kont imġela taġixxi. Il-ċifri li semmejt inti fl-2007 inti għat li kienem 10.000 razzetti li seta jesporta u bħalissa hemm 1700 li għandhom l-approvazzjoni. Mela xejdu li dawn iċ-ċifri illi l-oħrajn il-bqija differenza bejn dawn iż-żewġ ċifri qatt ma kellhom ma kienu supposti kollhom dawn din l-awtorizzazzjoni qed jafas il għalhekk mela żewġ punti oħra. Jiena m'għandix fiduċa f'din il-Kummissjoni biex titratta din il-kwistjoni kif imiss. Imma il-Kummissjoni li jmiss il-Kulleġġ, il-President u il-Membri Kolla qed ngħidilhom illi jiena u l-membri oħrajn f'din il-Kamra se jibqgħu se jkomplu biha din l-istorja li aħna rridu nikkonvinċu l-produtturi tagħna biex jikkonformaw ma' standard jien ħafna. U baddaw daw x'se jagħmlu jekk jindunaw illi il-bdiewa u r-raħala f'pajjiżi oħrajn ma jridux eh, jikkonformaw mal-istess standards qegħdin l-istess nifaċċaw l-istess diffikultajiet meta nitkellmu dwar il-fertilizzanti u l-pestiċidi u fuq smoħrajn. Serraħ moħħok, Sinjura eh, Kommissarju, forsi sar il-ħin, forsi l-kolla jenin, imma etnajdlek minissa illi aħna dejjem maħnissa nitilquwa kif ġiġi. Sinjura Kommissarju, x'in id-differenza bejn il-ċanga Ewropea u ċanga importata. Mhux it-toma u laqas il-prezz imma l-standards li jiġu applikati fl-Ewropa li mhumiex applikati band oħra, pereżempju fir rigward tal-produzzjoni tal-laħam ta' ċanga fil-Brażil, l-uffiċċju tal-uffiċjal veterinarju u u rewna illi il-testijiet illi saru illi il-kwalità batterioloġika tal-laħam tal-ċanga mill-Arġentina kienet ta' kwalità iktar baxxa mill-laħam Ewropea, mill-laħam Ewropew. Il-ċirk ovvjament il-, il laħam illi jiġi um, l-annimali jitrabbew fl-Europa, jinqatlu fl-Europa u jinbijaw u jittiklu jiġi konsmati fl-Europa, jiġi konsmati f'temp ta' xar fil-waqt illi meta jiġu mill-Arġentina il-miktar bot ovvjament il-laħam ikun ilu eh, preservat għal aktar ħafna iktar żmien. Irridu nħarsu l-interessi tal-konsumaturi Il-kwalità hija xi ħaġa importanti għalina. Aħna rridu nħarsu lil dawk in-nies hawnhekk fl-Ewropa illi jiggarantixxu din il-kwalità illi aħna tant hija għal qalbna. Grazzi, Sinjura President Kommissarju, inti għat li aħna ma nistawx nimponu l-istess standards, imma irridu naraw li rridu kollom effett ekvivalenti. Inti semmejt għattinna li f'pajjiżi terzi it-traċabilità hija ħafna iktar limitata. Jekk l-ambitu huwa ħafna iktar limitat, mela kif jista' jkun ekwivalenti il-rapport ta' dan l-aħħar tal-FAO dwar l-importazzjoni tal-laħam ta' ċanga mill-Brazil huwa li kemm il-Kummissjoni u l-FAO dejjem jimminimizzaw dak li huma jkunu skoprew Iva, ma kif qalet il-Sinjura McGuinness, kienem vera uh, eh, autorizzazzjoni imma kienet wara pressjoni illi jintom għamiltu xaħġa. Jiena kont nallem il-matematika għal ħafna minn ħajti. Jekk imma jiena kiku tajt 12 somma l-studenti tijaj u huma biss għamlu sitta, ġabu sitta tajbin, jiena ma, ma, ma konċin isi li dawn kienu studenti tajbin. Il-bdiewa fl-Europa għandhom zon lajnuna, il-konsumaturi irriti ikollhom iċ-ċertezzi u aħna għandna il responsabilità illi niżguraw illi il-konsumaturi Ewropej ikunu mħarsa kif imiss. Is-Sur Ashworth. Signora Kommissarju, fraħt meta smajtek tajt uh, li inti se tisħaq fuq l-standards jien fl-Unjoni Ewropea. Inti semmejt il-posters fl-aeroporti imma jkolli ngħidlek illi qatt ma kien hemm ebda twissija u wis anqas checks illi jsiru fl-aeroporti dwar prodotti li jkunu importati. Jiġifieri um, iċċekja sew għax ma naħsibx li dawn iċ-ċeks qed isiru kif qed taħseb li qed isiru inti. Jiena mort il-Brażil u rajt hemmhekk ir-realtà u naqbel ma dawk il qalu l-kellima ta' qabli. Sinjura Kummissarju, aħna ir-raħala u l-bdewa fl-Unjoni Ewropea nissodisfaw l-ola standards fid-dinja u tajjeb, imma dawn ovvjament jimplikaw u jinvolvu spejjes illi aħna ma nistawx naddum lill konsumaturi għal daqstant mhuwiex xira illi jekk il-produtturi u l-konsumaturi Ewropej iridu ibatu u jħalsu dawn l-ispejjeż kollha, allura mbagħad m'għandniex nippermettu li jidħol laħam ta' kwalità inferjuri minn pajjiżi fejn dawn l-istandards laqas joħolmu bihom. Dan mhuwiex protezzjoniżmu din hija CAP illi qiegħda tagħmel dak li suppost kienet qed tagħmel Kummissarju, jien għamilt żewġ punti u għunek qegħdin naraw illi għadħabban ħafna xi jsir. Is-sur des għal żewġ minu. Vielen Dank, fra Vorsitzende, fra Kommissarin. Grazzi. Dina grat lej Signora Evans tal-li dan il-punt resu fuq l-agenda fil-Parlament għaliex aħna għan diskuti xaġa prinċipju fis ta' tal-ikel. Eh, aħna dawn kwistjonijiet huma kustjonijiet ta' prinċipju u fl-interess tal-protezzjoni tal-konsumatur rridu dawn standards ibsin fil-produzzjoni tal-ikel. Jekk naħseb li kulħadd jista' jaqbel fuq di u għalhekk u ovvju illi għandna bżonn il-ħarsien tal-konsumatur u naċċertaw l-importazzjonijiet isiru bl-istess standards bħal produzzjoni tagħna tal-ikel f'pajjiżi terzi, ma jistax ikonna importazzjonijiet minn pajjiżi fejn dawn il-standards ma jitlaħqux. Ma nistawx nkun nikastigaw minn qed jipproduċi l-laħam fl-Unjoni Ewropea bik ħana neċċettaw importazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn fejn mhumiex qegħdin isegwu l-istess standards u mhux sew dwar traċċabilità din hija importanti ferm f'termini ta' ħarsin tal-konsumatur. U għalhekk rridu naċċertaw li jkun hemm dik tip ta' traċċibilità b'rabta ma' importazzjonijiet u jekk dan ma jistax ikun garantit aħna irru jkunu qegħdin tfaw bżar flajnejn u naħseb illi dawk illi huma responsabbli fih dan il-kummissjoni qegħdin jużaw żewġ tipi ta' tip ta' kejl differenti. E, e, aħna maħniex qegħdin nippruvaw niftu bibin għal kulħadd biex jitol fl-Europa, ma għana provaw illi l-ewel irridu ċertaw li kuħat jilħaq l-standard, suppost. U li kunem bizzejt ikkela l-miljoni biljoni ta' nis madwar id-dinja fil-ġejjini. Aħna komplu e, nisħu fuq dan il-punt u mussan ċedu qabel ma naxxilna u dawn l-argumenti tagħna u nirresquhom u biex nċertaw li kien hemm ħarsin tal-konsumatur siwi. Sur Kortes Lastra. President, Komissarju, Sinjolegi, naħseb li hemm bżonn il-Kommissjoni Ewropea tkompli eżerċita kontroll fuq li jiġu soddisfatti il-kondizzjonijiet tal-importazzjonijiet, kontrol li kuwa tajb għal kulħadd. Għal raħħala li għamlu sforz kbir biex jirrispettu r-regoli tal-Unjoni Ewropea, għal konsumatur li jitolbu li jkun hemm prodotti tal-bidja li ta' kwalità u għal dak f'kull sens. U għal pajjiżi terzi wkoll jixtiequ li jesportaw il-prodotti tagħhom l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nfakkar fl-aħħar li dan il-problema mhux limitata biss għal settur jew pajjiż. Il-problema tal kompetitiva tal-bidi għandha bżonn dibattitu żed fit-tul. Ah, ena libto. Signor Gerling. Grazzi. Reġun tiegħi fil- uh, Eh, fejn fejn jiġi fl-Ingilterra u tip ta' klima li produċi eh, l-ħaxix eh, ideali u għalek il-laħam ideali. Il-bdiwa kellhom esperjenza qarsa f'dak li nxaqsam ma' standards olja tal-benesseri tal-annimali u dan kollu fid-dawl ta' popolazzjoni tikber kull ma jmur u però l-fatt li jemnum dawn l-standards supposti fissari li dawn huma kontenti ma dan mhuwiex il-fatt għax hemm ħafna attakki fuqhom qed naraw li l-Parlament issa se jkun qed jisma' mill-lobby tal vegetarjani u jgħid li daw persuni tal- li tipproduċu l-laħam huma xi tibta kriminali kontra l-klima, imma dawn huma mhux ibsin fuq dawk li qegħdin jaqirdu l-foresti biex jiziraw il-bejjem taħħom. Aħna rridu kondizjonijiet indaqs aħna ma rridux protezzjonizmu imma naċċertaw illi l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea huma tal-istess standards għoljejn, kummissarju, xammar il-kmim u wassalna dak li aħna qegħdin nistennew. Sur sur Lavija. Grazzi, Sur President, Kommissarju. It-suġġett li nitkellmu dwaru l-lejla u għadwar parti zaħira problema ħafna iktar usa. Għax il-problema ta' u kondizjoniet indas, jew mġib' indas bejn importazzjonijiet u kondizjoniet imposti fuq il-produtturi tagħna u jgħat suġġett li mhux biss għandu x'aqsam mal-laħam u importazzjonijiet tal-laħam, imma wkoll ħafna aktar affarijiet oħra li għandhom eh, li huma marbuta magħhom rigward il-laħam. il laħam Kif tafu l-Ewropa e, timporta xi 60 fil-mija ta' dak li aħna ta' domanda. U dan ifisser li bil-forsa ikonna importazzjonijiet. Immaġina garanti xil garanzija ta' standard għal konsumaturi u niggarantixxu is-saħħa tal-konsumaturi tagħna u nixtiequ illi dak li smajna llum illi mhux ikun possibbli illi nimponu kondizzjonijiet li huma l-istess għall importazzjonijiet din dawn affarijiet ma nistgħux naċċettawhom għaliex dan din mhijiex it-triq li aħna rridu nsegu jekk hemm kondizzjonijiet li jeżistu għal traċċabilità tal-prodott li fisser li wieħed trid iħares standards fuq livell intern, mela għal daqstant irridu nżommuhom kemm fuq livell intern kif ukoll importazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea u minn barra l-Unjoni Ewropea. Grazzi għal minuta nofs. Eh, eh, Sinjora Delang, grazzi pala l-aħħar eh, kellima fil-lista ser nipprova nagħmel ġebra ta' dan id-dibattitu nista' naħseb li lista nagħmel dan permezz ta' ta' proverbju Olandiż tajjeb li wieħed ma jistax jitraduċi dal-ħin. Imma l-punt huwa li inti trid titratta tkun sitwazzjoni li għal istess bl-istess mod, jiġifieri kulħadd jiġi japplika l-istess standard kollimkien. U nkella ħajkun impossibbli jebdew għatana biex jikkompetu, speċjalment l identifikazzjoni reġistrazzjoni tal-bejjem kif ukoll għal standards ta' saħħa tal-annimali ġew il-Brażil u l-laħam li huwa mimli bil-hormones jew it-tġieġ li huma trattati bil-klorin u f'eżempju oħrajn. Aħna rridu niġbdu l-attenzjoni tal-Komissjoni ġdida għal tiġa li kulħadd jiġi trattat indaqs. Dan rridu nagħmluh maċċar. ċar Mhux fit-tmiem il-mandat tal-Komissjoni fil-bidu tal fil-bidu tal-mandat. Huwa veru li tieħdu xi passi brabta maġlida kontra l-marda tal-sen u d-dwifer, per esempio tal-im u ma hemm problemi fil pajis tagħna fejn hemm ċertu eh, l-nimali li jisfaw maqtula minħabba ċertu problemi u għalhekk iġna ċertaw illi eh, annimali ċertu tilqim jistgħu jinbjaw madwar l-Unjoni Ewropea wkoll. Grazzi ħafna Sinjor Delang. Kaċ di issa? Oh, ħafna, ixtu jitkelmu. Is-surjar kjaġbok zom mal-ħin allokata lik. Grazzi, President, Komissari, kollegi. Naħseb illi ċara xirridu, aħna irridu kondizjoniet indas għal dak li xaqsama produzzjoni domestika u importazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena segwejt b'interess il fat li komissarju kellhom bżonn iktar minn 10 minuti biex jispjegawna fil-fatt din ma taħdimx hekk. Biċċa. Setet żammet iktar fil-qasir biex tispjega di. Aħna ġuna ġixxu, però fuq dak li tipproponi l parlament dak li jipproponi l parlament aħna m'aħniex hawnhekk għed nitkelmu dwar xkil ta' kummerċ, għed nitkelmu dwar naħol u kondizjonijiet għal kummerċ ġust u trattament ndas u kondizjonijiet indaqs. Kien fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-lin. Ma rridux inqas minn dan. Din hija xi ħaġa li aħna nitolbu mill-Kommissjoni u mhux ser inċedu fuqha. Grazzi Sur Watson. Grazzi Signor President Kommissarju. Id-dibattitu qabel li kon qed nitkellmu dwar qabel kien dwar il-faqar u l-ġuħ u dawn huma marbuta dawn żewġ dibattiti, va veru dinħarsu l-konsumaturi u tajjeb li intom tkunu responsabbli li jżommu standards tal-aktar olja. Imma il-ċanga hija tista' tiġi prodott anki fuq livell irħis ħafna u li nibuħet produċi kilogramma ta' ċanga jiproduċi mit, mit darba aktar ilma milli biex wieħed jipproduċi soja. U aħna għalek iġidu nejnu dawn pajizi terzi biex jiddizvilupaw il-sistemi ta' straċibilta meħtieġa u t-tini biex insegu il-parrita Chris Davis meta qal li nħedġu ċertidini kollha tagħna biex jiqfu jiklu il-laħa. Grazzi, Sur Watson, grazzi. Sur Signora Kostinger, minuta. Grazie, Signor President. Maħna għanna stennijiet gbar għal dak nxaqsam ma' sigurta tal-ikel. Aħna mħazbin rigward standards ambientali u the standards tal-benesseri tal-annimali u li naqdu trasparenza fuq dwar katina tal-ikel mill-produttur u konsumatur jista' biex jista' jiġi garantit ġewwa l-Ewropa Għalhekk irridu nħarsu il-prodotti tagħna u l kompetitività tal-agrikoltura tagħna. Għalhekk huwa essenzjali li aħna bħala MPs nġelu li nistoktaw b'dan id-dibattitu u neħer noħolqu ambjent ġust għal ċittadini tagħna. Is-sur Nikolescu. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, intom tafu li Rumanija mandiġ triet li dbieħ il-laħam tal-majja fissu Ewropew imma għanna dritt li nimportaw il ħam tal-majja minn stati oħrajn un-bat nesportaw. Aħna rridu napplikaw l-regoli stretti ħafna fil-, fil fejn jitrabbew l-annimali u mista dawn is-sistemi jridu jkunu wkoll sostitwiti kontrolli dejjem iktar stretti. Ir-regoli jridu jkunu l-istess għal kulħadd. Grazzi. Odora. Sur Grazie, Signora President. Grazie, Signora Kommissarju. Għaddik diskors tijak u l-ispiegazzjoni ta' xogħol eccellenti li jinta għamiltu l-mandat tijak l-Europa għamlet għazla ta' modell alimentari biex tħares is saħħa ta' ċittadini tagħha. U l-esti aħna aħna l-esti illi e, anke ċittadini l-esti li ħalsu iktar imbasta jkunu ċerti mill-kwalità tal-ikel illi jieklu l-kollinajt illi bħal membru ġdid ta' dan il-parlament. Jiena ħassejtni skomdu ħafna meta rajt li kollaboraturi tiegħek kienu mbarazzati ħafna x'ma setawx u ma kienux kapaċi wieġba mistoqsijiet tagħna. Għanna nistħu, Sinjura Kommissarju, illi għanna regoli stretti biex nħarsu l-konsumaturi tagħna għanna nistħu koll li nimponu dawn ir-regoli li dawk iridu jitimaw l-konsumaturi tagħna nistħu aħna meta biex nbijaw ajruplani jew karozzi dawn il-pajjiżi jobbligawna biex eh, waqfu fabbriki skont il-kondizjoniet li jimponu aħna kondizjonijiet ta' ċessa suq ma' kondizjonijiet importanti għaliex dawn propju huma importanti għal l-ikel u ta' ċittadini tagħna għal daqstant m'għandniex minn nistħu u nħamru wiċċna. Grazzi Sir Sakerski l-aħar kellim. Senjuri, aħna rridu nesportaw u fister dan rridu nimportaw. Għax il-kummerċ jagħmel tajjeb il kulħadd. Ma hemm ċertu mbagħad tiġijiet li jridu nżommu magħhom, diġa ħaġa ovvja. U jiena ċert illi l-koll naqblu magħha din ewropa għandha tip ta' sistemi ta' spezzjonijiet u kontrolli diversi biex jħarsu s-swiq tagħhom kontra l-effetti ta' ikel illi mhuwiex ta' ċertu kwalità jew li huwa teddida tas sikurtà ta' ċittadini tagħna u s-saħħa ta' ċittadina tagħna. Iżda aħna li smajna dak il-Sinjora Komissarju qalet li ma nistgħux nistennew l-istess kontrolli mill-oħrajn eh, u ma sawx Fimtek sew metet li ma nistax nistennew li ħadd ieħor jagħmel dak li aħna qed nagħmlu. Nixtieq nistaqsik jekk ir-Russja jew pajjiżi oħrajn jistgħu jimponu dawn il-ħtiġijiet fuq il-prodotti tagħna illi aħna ma nistgħux nimponu fuq prodotti illi aħna nimportaw minn mill-Brażil. Grazzi, komissarju, kjoġbok fidejk biex ta' dan id-dibattu interessanti ferm. Membri onorevoli, nixtieq nfakkarkom. Jina meċ illi ma nistawx nimponu regoli fuq pajzi terzi. Nidispeċini illi anki wara rappreżentazzjoni ta' minn 10 minuti kwarta ma' u rejtkomx sew ir-regoli għana nimponu minn pajjiżi terzi. Ma rrid infakkarkom illi fl-istess ħin aħna importaturi tal-laħam ta' pajjiżi terzi u nimportaw bħalissa mill-Brażil xi 5% tal-ħtiġijiet ta' da f'dak li nixqasam il laħam ta' ċanga għall-Unjoni Ewropea. Umma fl-istess ħin aħna sportaturi kbar lej pajjiżi terzi, lej Russja, lej pajjiżi oħrajn. Palessa l-esportazzjonijiet tagħna lejn ir-Russja huwa ta' biljun euro fis-sena. Ħafna minnhom mill-Irlanda ġejja di. U dwar ir-Russja aħna qegħdin nippruvaw nikkonvinċuhom illi aħna ma nistgħux naċċettaw ir-regoli illi japplikaw huma li stess għax Dawn huma regoli ta' kummerċ internazzjonali illi aħna napplikaw ugwaljanza imma mhux regoli identiċi. Basta sodisfatti illi huma stretti biżejjed biex iħarsu il-konsumaturi tagħna. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu. U aħna raġuni li qed napplikaw regoli ta' sikurta fil kassa ta' huwa minħabba eh, fil-fatt il-missjoni tanijiet tal-FAO e tal-FAO e illi kien hemm xi ħaġa sejra żmerġ. U għalhekk kien napplikaw regoli strettutajtkom jien il-ċifri. Rigward l-aħħar missjoni li kena lej Brażil, iva, kien hemm problemi. Ma jiena nisfidakom biex tħarsu lejn ir-rapporti kollha tal-missjonijiet tagħna f'kull stat membru. U tqabluhom. Ħataraw nuqqasid kbar anki f'sati membri illi aħna tlabna illi, illi daw l-istati membri jemendaw. U aħna tlabna l-istess mill-Brazil, fi problemi ġew identifikati mill-Brazil f'stat fejn tlet eh, minn industri negozji u rew defiċenzi ġufijiet eh, gbar, nuqasijiet gbar u ħnednilhom biex jerġgħu iħarġu persuni li kienu responsabbli għall-audits. Ken uh, um, identifikajna problemi f'negozji oħrajn, speċjalment f'dak nixaqsam tal-annimali jew kemm kien konsistenti d-data. U dawn kienu problemi li ġew identifikati bħal problemi żgħar mill sim tal-FBI iżda x-xor tal-awtoritajiet għamlu sforzi biex jirrevedu l-database biex jifittaw li ma kienx hemm data ħażina. Ovvjament, meta jmorru dawn id-delegazzjonijiet mill-FBO jafu li ħajsibu il-problemi u naqasijiet, u aħna l-obbligu tagħna huwa li jinsewwu il-naqasijiet. Kemm jekk dawn jinsabu fl-istati membri, kemm jekk dawn ikunu f'pajjiżi terzi, għaliex l-obbligu tagħna huwa lejn il-konsumatur rrit inserħilkom maħkom illi aħna ser nsoktaw f'xogħolna li l-persuni missjonijiet l brażil u l-pajjiżi oħrajn u biex jaċċertaw li meta jkun hemm dawn il nuqassijiet dawn jitranġaw. U Jitna ċertakom li qegħdin inkunu ġusti ma' kulħadd mal-bdiewa tagħna mal-produtturi tagħna viżavi pajjiżi terzi. Kien hemm komment rigward ir-Rumanija. Ir-Rumanija wkoll pal bulgarija u anki stati membri oħrajn fil-modi kellhom problema bil-dak li bżejjaħ dak il-famuż eh, swine fever aħna smajna ħafna kritika fuq il-Bulgarija u rrid nsfidakom biex tistaqsu l-gvernijiet tagħkom biex jaraw xajnu naħna tajna lilkom sabiex neħu sabiex teqirdu dil-problemu. U naċċerti li Romanija u kol kun t tesporta l-laħam fil-ġejni qarrib minħabba kien hemm lajnuna li aħna tajna li dawn il-pajjiżi biex inneħħu din il-problema tad-deni tal-majjar. Aħna l-ewwel responsabilità hija lejn il-konsumatur. U rritu li jkollna nkunu ġusti ma' kulħadd. U l-missjonijiet tagħna tal-FVO lej pajjiżi terzi se jkunu ibsin ser nibqaw fukati u jekk hemm xi ħaġa ma jaħdim, ma taħdim sew, nippruvaw sewwa. Imma mhux ser eh, nilaxkaw. Issa jekk għan iċfaw ċertu pajjiżi fuq l jew le dan huwa kompletament fidejn l-awtoritajiet Brażiljani dwar jekk u mhix lesti li jonfqu dak li huwa meħtieġ sabiex il-rċizet tagħhom ikkunu tal-livell li nistaw napprovaw skont standards tagħna biex nistaw nimportaw. Jekk le, mela mussa naċċettaw. Grazzi. Is-siżiti selkse, jeppommeni sinedrija. Mela, nistaw ngħidu li wasanna tmim ta' dibattitu issa l-seduta li jmiss l-ħamis 26 novembru dibda fid-disa u naddu jibqa' dejsa s-sieta ta' fissija sa' sija mbagħad um, um, uh, komplodi dejjem ta' sal-ħamsa l-aġenda li ġi publikata fid-dokument ta' sessjoni u ġi wkoll um, mpoġġi fuq l-internet